Jiena mill-grupp tal-ICA irċevejt talba għal ħatra tas Sur Ceslas Hock li il-posta Dislav Koznotevski bħala membru fil-Komitat Emple. Hemm oġġezzjoni? Le? Tajjeb